Meine Damen und Herren, die zuständigen portugiesischen... Signori, l-autoritajiet kompetenti tal-Portugal għalu li sur Lopez eh, mill-31 ta' jannar eh, daħal fil-mandat tiegħu biex eh, jopost is-sur Zuba u aħna bħala parlament nendu nota tal-ħatra tiegħu nixxi u nilqgħu fostna nixxu ngħidu l-ukoll li huwa taħt kondizjonijiet u igawdi kompletament eh, mid-drittijiet tal-membri tal-awla. Sinura sepalanda Sur eh, Presidente, nishti eh, nirreferi għal ċertu dikjerazzjonijiet li saru fil-Germania u nishti nsaqsik